Ok, je vous propose de commencer si vous... Nibda, billi niproponikom biex nibdew, għandkom l-agenda. Mela. Il-lingwi, il-lum, għandkom il-lingwi kollha bl-eċezzjoni tal-Kroatu tal-Gaelic, tal-Irlandis. Irċevejtu wkoll il-minuti tal-laqa li għaddiet, ma nafxie kawx kommenti, jek jekk m'hawnx, napprovaw il-minuti Niproponi billi nibdew minnu fih bismieħ 23 ta' marzu il-komitat tana kellu skambju ta' dibattu fuq dan id-dossier tant importanti tal-protezzjoni soċjali u proposta tal-Komissjoni dwar il-koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali. Kenna l-Komissarju Marian Tess Tyson li kienet hawnhekk ippreżentatilna l-proposta, l-reviżjoni, l-emendi, għandna bħalissa smih pubbliku din hija opportunità biex nimxu iktar il qudiem fid-dibattitu tagħna u jiena ċert illi dan se jgħin ħafna anka l rapporter l shadow rapporter biex huma jkomplu xogħolhom. Napprofittaw mela bil-preżentazzjoni ta' tlet kellima li għandna llum ħajkonna il- Dr. Schinofer kien lecturer tal-liġi tal ċivili f'Università Ġermaniża. Wara se jkollna wkoll is-Sinjura Evelyn Doyom hija esperta li ħadd hawnhekk tirrappreżenta lil Ernest Young bażata fl-Olanda, esperta tat-taxxa Umbat se jkollna il-kellim minn Spanja li huwa deputati direttur fil-dan il-Ministeru li huwa responsabbli minn konsumaturi saħħa u oħrajn fi Spanja. Natikom għal mikrofonu għal 10 minuti kull wieħed, u mbagħad wara ikonna il-rapporter u shadow rapporter li se jkunu jistgħu jintervjenu u jekk ikun hemm bżonn Eh, tamlu intom ukoll l-interventi tagħkom, Sinjuri MEPs. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Grazzi ħafna sinjuri, grazzi tal-istudentuni għonek fostkom. Ġaħdem? Tajab, Iva. Mela, jena sen nitkellem dwar il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea dik tindirizza tliet kwistjonijiet kbar fil-politika soċjali Ewropea. L-ewwel nett, fis-snin li għaddew riċenti. Kien hemm aktar każijiet qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar il-proporzjonalità. Sentenzi jekk mhix proporzjonali minħabba l-koordinazzjoni bejn l-istati membri għal dawk li huma sistemi ta' sigurtà soċjali dan minħabba il-mobilità ta' ċittadini Ewropej li kollok proporzjonalità bejn daw it-tnejn daw id-drittijiet u il-sistemi soċjali. <clears throat> Dawn ġew integrati dawn il-kwistjonijiet fil-proposta Hemm proposta oħra biex intejbu il-pakett dwar il-kura, drittijiet tal-xogħol, u assigurazzjoni. Ma dawn se jkunu mhux il-punti prinċipali tal-preżentazzjoni tiegħi. Mela, l-ewwel net il-tema prinċipali li ħanitkellem dwar koordinazzjoni. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħarġet bosta sentenzi, deċiżjonijiet li jkonfermaw illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' ċittadini Ewropej li ma jaħdmux li għandhom bżonn assistenza benefiċċji li mhumiex intitolati però għas sigurtà soċjali però ssir għal rispett għal drittijiet fundamentali tagħhom li tkun ibbażata fuq ir-residenza. Dak huwa bażi ta' l-artiklu 24 paragrafu 22 tad direttiva ċittadini li ma jaħdmux li huma Ewropej ma jkunux qed jaħdmu ma jaf ikun hemm eċċezzjonijiet għal dak li huma jirċievu. Dawn huma każijiet li qed jiġu integrati fil-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni. Uħut mill-punti li tissuġġerix fil-Kummissjoni huma importanti ħafna b'mod partikolari dak li għandna fl-artiklu 47. Proposta li tajt illi L-Unjoni Ewropea ħad kunet qed tiddelega lill istati membri ċertu setat, però hija xorta marbuta mill-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u liġijiet oħrajn internazzjonali dan huwa importanti intom tafu li minħabba drittijiet tal-protezzjoni soċjali jinsabu marbuta sew mal-kazistika tal-qorti daw du jiġu rispettati. Dawn is-sentenzi legali mela illi l-Unjoni Ewropea l komissjoni da tipprova tieħu konsiderazzjoni u anka fid-dawl tal-kwistjonijiet li jiena semmejt biex nirriformaw il-koordinazzjoni. Il-kura hija xi ħaġa separata din hija inkluża bħala servizz tal-qalba ehm, fuħut minn l-istati membri ma mux kollha. Il-kura għandha tkun għall-ewwel darba integrata fil-qalba tas-servizz tas-sigurtà soċjali. Il-prinċipji illi l-qorti id-defendiet għal ħafna snin għandhom ikunu il-bażi tal-proposta. Assigurazzjoni tas-saħħa għandha tkun il-bażi għal drittijiet ta' nies li jirċevu kura tas-saħħa tagħhom. Jekk il-kura se tkun neċessarja, wieħed irid jara kemm tħallsu kontributi għal kura tkollha proporzjonalità. Dan dejja u l-uħut il għaliex hemm dispożizzjoni illi għandha lan li tipprevjeni illi dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet tal-kura u tal-assigurazzjoni jiġu konsidrati f'daqqa. Koordinazzjoni għandha l-limitat tagħha kif nafu. Jekk ikollok differenzi kbar fl-istruttura għal dik li l-koordinazzjoni bejn l-istati membri, jekk il-kura wieħed se jara bħala parti mill-kura tas-saħħa jew parti mill- dispożizzjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-kura tas-saħħa tal-assigurazzjoni ħatoħloq xi diffikultajiet. Però kif qed is-sitwazzjoni tvarja minn stat membru għal ieħor. Jina naħseb illi koordinazzjoni tal-benefiċċji għal-qati l ikbar tibdil dawn it-tip ta' benefiċċji ivarjaw l-aktar meta wieħed jara l-approċċ ġenerali tal-Kommissjoni fil-proposta tagħha li titrasferixxi l-benefiċċji dak huwa limitat, però hemm dispożizzjonijiet għal min jaħdem mod transkonfinali. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda eċezzjonali fis-sens li fil-każ ta' benefiċċji tal-qat għandek perjodu itwal issa ta' sitt xhur minflok xahar. Gadan jien ma jorbotx però li sa' membri kollha bl-istess mod. Però dan is-saħħaħ id-drittijiet ta' dawn il-ċittadini li jaħdmu u jiexu f'pajjiżi differenti. Ħaddiema transkonfinali. Dawn huma ħaddiema illi se jieħdu l-benefiċi fl-istat fejn huma jaħdmu. Dan ifisser l rabta bejn il-kontribut finanzjarju u dritt dik issa samnija. Però, is-sistema għandha benefiċċji Da ma japplikax dan il-prinċipju fis-sistema attwali, hemm diffikultajiet kbar. Meta wieħed jikkalkula kemm hemm dħul, kemm dieħel dħul, u kif dan ħat ikorrelaħ mal-benefiċċju tal-qatt. pereżempju, fil-Ġermanja dan huwa diffiċli ħafna. Fl-Iżvizzera il-benefiċċju tal-qatt huwa għoli ħafna. Mela jekk għandek min qed jiġi konsidrat bħala ħaddim transkonfinali f'dan il-każ, ħadd toħloq ċertu diffikultajiet. Għax inti titqis il-livell nazzjonali f'dal każ Ġermaniż. Però fil-proposta tal-Kummissjoni l-ġdida dan mhux qed jiġi konsidrat. Ħaġa oħra f'din il-riforma, il-liġi applikabbli liġi applikabli tneħħi ċertu diskrepanzi bejn il-kontributi li tħallsu fi stat membru differenti bim fejn jgħix il-ħaddim. Dan l-izbilanċ però jiġi indirizzata x'issa jkollok rabta bejn il- dawin ta' xol, kemm u twil il-kontrat, u l-benefiċi li tħallsu. Sissa però dan ma kienx eh, faċli bħed jipratikaħ. U dawn il-problemi ħoġew indirizzati fil-proposta hija tajba, però hemm problemi li għadhom ma ġewx solvuti. Dak l-istat membru li qed iħaddem huwa l-istat membru fejn tiġi applikata il-liġi. Però għandek problema għal xogħol li mhuwiex twil għal aktar minn 12 xahar F'dak il-każ ikun l-istat membru ta' residenza li jkun responsabbli mill-ħaddiem, jiena nħoss li hemm problema jekk inti taħdem anqas minn sena fil-livell domestiku, ma tiġix inti tola tal-benefiċċju tal-qatt, ma taqbiss il-punt ta' referenza threshold, lek dil-proposta ħat tikkomplika ftit l-affarijiet u ħat tagħmilhom aktar diffiċli biex qed japplikhom. Però sintendi, il-frontieri dejjem jistiednu li ċittadini, ċertu ċittadini biex forsi jisfruttaw il-frontieri stess. Dak u kollox li xtaqt najt jena minna ħatej grazzi ħafna, doktor, tal-prezentazzjoni tijak, tad-din taqsira mux daqsek faċli li semmi u tiddiskuti daw il-punti li għajem tinti. Grazzi ħafna, kellim għal imes grazzi ħafna, grazzi tal-istedintuni għonek biex nitkellem ma'kom dwar din il-proposta il-ġdida dwar il-protezzjoni soċjali nintroduċi li l-nifsi jena qed naħdem um, f'network ta' esperti fil-qasam għalhekk il-parteċipazzjoni tiegħi se tkun waħda minn perspettiva kemm xejn pratika llum x'inhuma ma dawk it-temi li min iħaddem ħabbat wiċċu magħhom meta jkollu dawn il-ħaddiema ehm, barranin. Dik se tkun il-parteċipazzjoni tiegħi fid-diskussjoni tal-lum għandi wkoll preżentazzjoni li preparajt. Meta wieħed iħares lejn il-proposta Lum nista' nifoka fuq il-benefiċċji tal-qat u anke din il-kura fit-tul. Meta wieħed iħares li l-benefiċċji tal-qat, it-test kif inhu propost kif anke qal il-kollega tiegħi ħdejja. Dawn l-emendi jidhru loġiċi l-aktar għal dawk il-każijiet transkonfinali. L-istat membri fejn huma kellhom l-aħħar xogħol fejn huma ħallsu il-kontributi tas sigurtà soċjali, dak ikun l-istat membru responsabbli għal ħlasijiet ta' dawn il-benefiċi tal-qat. Meta jiena nitkellem ma' nies involuti, ħaddiema transkonfinali, huma jgħidu jgħidu li hekk, jekk huma jitilfu x-xogħol, l-istat membru ta' residenza jkun responsabbli. Huma jaħsbu li hija sitwazzjoni illoġika kemm xejn stramba. Jista' jkun il-każ li jaf illi il-persuna tigwadanja skont il-kas. Hemm min se jigwadanja min se jitlef minħabba dan il-tibdil. Jina nħoss li dan il-tibdil huwa loġiku għal min iħaddem meta wieħed ikun qed jagħmel pjan soċjali illi dan il-qat, dan il-benefiċċju tal-qat, huwa importanti illi jaqbel mal pjan soċjali tal-pajjiż fejn il-persuna tkun imxiet. Però ġieli nħoss li jaf ikun il-każ li ma jaqbilx mal-pajjiż fejn il-persuna tkun minn fejn il-persuna tkun telqet. Fil-każ tal-istat membru fejn il-persuna ħadmet l-aħħar, jekk il-persuna qablet mal-tkeċċija, Jista' jkun il-każ li l-istat membru ta' residenza jgħid inti m'intix intitolata għal benefiċċju minħabba il-fatt li inti qbilt li eh, tirriżenja li titkeċċa. Ġifieri hemm vantaġġi mill li jista' wieħed jieħu minn din il-proposta u kif intqal ukoll wieħed irid jara eżattament l-impatt se jkun ta' dan it-tibdil hemm regoli ta' transizzjoni, wieħed forsi jista' jistaqsi dawn ir-regoli ħajkunu tajbin għal sitwazzjonijiet eżistenti, każijiet eżistenti, anka dan il-perjodu ta' 12 il-xar, wieħed irid ikun ilu f'attività ekonomika għal 12 il-xar. Issa dawn se jkunu mod konsekuttiv jew inkella taħlita akkumulazzjoni ta' xhur differenti, anka f'iktar fit-tul forsi, kif se jaħdem dan, x'inhi l-idea wara dan il-perjodu u anka l-implementazzjoni. Jekk għandek l-aħħar stat membru fil-persuna ħadmet li ħajħallas il beneficio Imma fil-kas tal-persuna li ċalqet tal-pajis ieħor ma tridx tfitta xogħol ieħor hemmhekk fil-stat membru l-ġdid, x'ser jiġri hemmhekk? X'se jkunu l-kondizzjonijiet li dik il-persuna trid tissodisfa biex tieħu il-benefiċċju tal-qatt? Meta wieħed iħares lejn suġġett ieħor, il-kapitlu l-ġdid għal eh, benefiċċji ta' kura fit-tul. Ma l-ewwel daqatajn dan jidher loġiku ħafna dan it-tibdil li qed jiġi propost. Kważi kważi li qed nibnu fuq dak li diġà għandna kapitlu ġdid jiddaħħal fil-proposta u dan jikkonċerna l-kura fil-qasam tas saħħa Ma meta tħares fid-dettall lejn il proposta l-lingwaġġ kif inhu miktub jaf iwassal għal tibdil fil-koordinazzjoni ta' daw il-benefiċċji tal-kura u b'konsegwenza ta' ek jista' jkun li kollok min jitlef. L-aktar dawk li jirċivu l-pensjoni, per eżempju, jirċivu pensjoni minn pajjiżi differenti. Nassumi jena illi din mhijiex l-idea wara l-proposta, u dan jaf jinvolvi wkoll aktar burokrazija, aktar xogħol għal min involut u anka l-istituzzjonijiet involuti biex jitħallas dan il-beneficju. Il-messaġġ tiegħi huwa dan. X'jaħsbu in-nies li ħadmu dwar din il-proposta? Meta jien nitkellem ma' nies involuti jgħidu li l-proposta kif inhi, huma jaħsbu illi mhux se jkun hemm impatt kbir mill-proposta kifini palissa huma jgħidu li l-ikbar sfida li jom tkun illi f'kas ta' ħaddiema barranin sewwa u illi inti tkun taf il-daw il-ħaddiema ehm, jekk mhux konformi fl-istadji kollha mar-regoli kollha. Minħabba li hawnhekk qed indaħlu sistemi ta' sigurtà soċjali differenti fil-ħaġa hija ħaġa li qed issir aktar regolari għandek ħafna nies li qed jiċċaqal u allura huwa faċli li dinnam kollok sistemi differenti em, ta' sigurtà soċjali. Għandek anke l-kwistjoni tal-lingwi ħlasijiet differenti, kalkoli differenti, dan huwa ta' piż kbir burokratiku għal min ħaddem u anka l ħaddem tkellimt ma' minnu involut u jena tallimt illi jekk inti iddaħħal xi emendi biex forsi tkun tista' tiffaċilita din il-koordinazzjoni anke l-ġid tal-ħelsin ehm, tal-mobilità tkun ħaġa tajba anka meta wieħed iħares lejn il-metodi innovativi ta' kif il-ħaddimat jaħdmu l-lum, il-kontratti tagħhom illum, meta eh, ġiet infassla regolament, ċertu eh, affarijiet ma kienu daqshekk popolari, eżempju, li inti taħdem mod internazzjonali ma mid-dar. Ħafna minn dawk li jħadmu jinkoraġixxu l ħaddiema biex forsi mm, jaħdmu mill-uffiċċju, eh, jinkoraġġuhom biex jaħdmu mill-uffiċċju aktar milli mid-dar, imma jekk għandek ħaddim internazzjonali jitħalla jaħdem mid-dar, dak ikun ifisser illi ikollu jibdel is-sistema ta' sigurta soċjali kif tafu jekk inti għandek eh, eh, dan il-każ ħatkun suġġett għal sigurta soċjali tal-pajjiż fejn qed tiġi konsidrat li qed taħdem. Għalhekk jekk ikollok dawn il-differenzi. il differenzi bejn il-ħaddim internazzjonali u l-ħaddim nazzjonali. Hija xi ħaġa li wieħed irid jikkunsidra meta jfassal dawn ir-regoli ta' koordinazzjoni. Għandek dinja li dejjem qed tinbidel. U bl-istess mod meta wieħed iħares lejn ir-regoli ta' koordinazzjoni għal posted workers u meta taħdem f'stati membri differenti, Meta tfaslet eh, l-ewwel darba l regolament Posted worker kienet tfisser li inti minn pajjiż A ma mort f'pajjiż B biex taħdem imma llum il-ġurnata dinja saret aktar żgħir għandek aktar mobilità, għandek aktar xogħol internazzjonali għaddej, għandek ħaddiema li morru f'aktar minn pajjiż wieħed u mbagħad imorru lura ehm, għal pajjiż ta' oriġini fejn huma bdew skont ir-regoli li għandna bħalissa jaf joħloq xi diffikultà. Jekk għandek persuna li ċaqlaq ir-residenza tagħha għalfejn uġi posted, dak jaf ifisser li kollu jagħmel trasferiment ta' sigurta soċjali hija ħaġa mixtieqa minn ħadd f'ħafna każijiet, laqas minn min iħaddem. Mbagħad ikollok l-artiklu 16 li jiskatta, però hija proċedura twila ħafna. Wieħed għalhekk jaf eh, anka jikkonsidra din il-kwistjoni, forsi niblu wkoll. kol. annes għandi li anka nista' dilkom aktar tard suġġetti oħrajn illi wieħed forsi jista' iħares lejhom huma tekniċi dettaljati ħafna. <coughs> Ġviri, għalissa dak inħallu ħad diskussjoni. Grazzi ħafna. Un grand merci pour, euh, pour cette intervention qui a notamment abordé la, la question. Grazie ħafna. Grazzi ta' dak li eh, semmejt inti l-vantaġġi u l-iżvantaġġi u għal min minn ħaddem il-ħaddiema u anke dawn ix-xogħlijiet ġodda, kontratti ġodda illi huma parti mir-realtà u għalhekk iridu jiġu integrati fid-diskussjoni tagħna. Se jkollna anka eh, grupp ta' viżitaturi li ġejjin minn Poitiers, eh, studenti minn Poitiers, ma studenti innovativi ħafna, infatti Poitiers hija magħrufa ħafna għal perspettiva li għandha għal ġejjieni u għall innovazzjoni l akom hawnhekk f'din l-assemblea. Nadilkom minnu fih il- minnu fih il-mikrofonu lil Sur Carlos Garcia għal 10 minuti jak jogħġbok. Grazzi ħafna tal-li stedintuni għal dan l-avveniment u ta' pjaċir għalija li nkun hawnhekk fostkom kieku jiena leġislatur jew pubblikatur ta' tal-kodba. Kieku nassigura li kunem hemm bħala ness fir-regolament. Najt bħal twissija, poġġi twissija u najt li uħut minn dawn id-direttivi jekk wieħed jaqrom mingħajr eh, preparazzjoni tajba dawn jaf jfixklu l saħtek. Din il-proposta tal-Kommissjoni, imma l-ewwel daqqatajn tidher li m'għandix danni, imma wieħed irid jara naqra fid-dettall. Naħseb illi mhux ser tweġġa lill-ċittadini, mhux se toħloq sofferenzi b'mod eċċessiv. Meta bella dan ix-xogħol, Spanja kienet edha tħejji ruħa biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dan dak iż-żmien tant kont narah li <laughs> ma stajtx nifhem kollox. Il-leġizlazzjoni hija waħda komplikata u jaf tfixkillek is-saħtek ma ħana di l proposta L-ewwel proposta tmur lura l-1997 u Qabel ma ħarġet il-proposta kien hemm snin ta' tħejja għaddew fl-2010 13 sena wara l-implementazzjoni kienet eh, lesta, ġifiri għara kem ħazmin dan kollu. Ġifiri rridu nkunu konxi bil-fat li kwalsiasi modifika jekk għandek leġislazzjoni komplikata, se jkollok diffikultà biex ikollok bil il għaliex il-proposta tal komissjoni tkun qed tħares lejn aspetti kompletament differenti tar-regolament. Għalija punt importanti u li l komissjoni qed tħares lejn anka kifħa tindirizza l-abuż u l-frodi u inti meta tipprova tiġġieled kontra dawn il-problemi ħaġa li aħna nilqgħu biħġarna ma titħares ukoll lejn l-istrumenti li għandek għad-dispożizzjoni tiegħek. Trid tara jekk mhumiex bilanċati, strutturati b'tali mod li inti tkun tista' tilħaq l-anijiet u ma tajbin biex tilħaq l-għanijiet. Ġifiri, nimmaġina illi min fassal il-proposta kellu dan f'moħħu il-regolament 83 Qed nara mek illi xi tibdil differenti minn dak propost fl-2010 fejn l-emendi il mużar. Wieħed irid iħares fid-dettall lejn il-modifiki kollha tiġu proposti ma hemm tnejn mod partikolari xtieq nifoka fuqhom. L-aspett politiku l-ewwel net u tieni net l-aspett tekniku wieħed irid iħares lejn daw b'mod ehm, komplut. Dak illi qalu anka l-kelima ta' qabli validu ħafna u għedri ħares fi dettal. Imma minna ħatija ħan nifoka fuq dawn il-kwalità ta' trattament. Jekk inti tħares li l premessa numru 5, Għamek, Wieħed ikun jista' jifhem anke l-għan tal-proposta b'mod partikolari l-artiklu 4.2 il-prinċipju tal-ugwaljanza ta' trattament. Però jrid ikun hemm ċertu kondizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti fost oħrajn illi l-istat membru ikun jista' jfassal restrizzjonijiet, limitazzjonijiet għal dawk li huma l-intotolamenti f'każ ta' persuna li ma taħdimx. Dan il-lingwaġġ ittieħed mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dan huwa l-istess lingwaġġ li għandek fil-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Dan ifisser li qed imur lilin mill-ġurisprudenza u li hemm din il-linja ħamra l-Kummissjoni ma tistax taqbess. Jekk inti tieħed wieħed mill-każijiet l-aktar importanti illi wassal il-Kommissjoni biex toħroġ din il-proposta tirrealizza illi mhux possibbli li wieħed jeskludi intitolament b'mod awtomatiku intitolament għal dan it-trattament se rispettivament miċ-ċirkostanzi. Dan ifisser għalina illi jista' jkollok ċirkostanzi differenti, distinti, fejn ma tapplikax din il-korrelazzjoni awtomatika. Din il-proposta rridu ninterpretaw b'attenzjoni kbira dan sar ħafna drabi fil-passat u xi drabi ir-riżultat ma jikkorrispondix ma l-intenzjoni tal-proposta tal kummissjoni Dan jaf ifisser li inti tkun qed tagħti permess lil ħafna pajjiżi stati membri li jeskludu mill-intitolament lil ħaddiema li ma jkollhom xogħol ma jirċivux bekk ċertu intotolamenti, ċertu servizzi u għaw tiftaħ il-kaxxa ta' Pandora jek tamelek. Issa, l-kazistika tal-ECJ tistabilixi fċertu kazijiet numru ta' prinċipji estremament importanti li wieħed ma jistax ħalli barra mid diskussjoni kien hemm każ tal-Kummissjoni kontra Renju Unit ġi deċiż dan favur Renju Unit mhux qed tidħol fid-dettall ta' dan il-każ legali huwa relevanti dan il-każ, intendi. Però għandek il-Brexit, proċess li ħajaffetwa ħafna din dawn il-każijiet. Però il-qorti aċċettat il-kunċett ta' diskriminazzjoni indiretta. B'tali mod illi qed tajt li jista' jkollok impatt fuq il- Ministeru tal-Finanzi tal-Kaxa Pubblika tar renju Unit. qed jgħid li l-Kummissjoni m'għandix evidenza adegwata xirqa. Fil-futur il-Kummissjoni jaf tressaq evidenza adegwata u dan jaf jibda l-affarijiet. Ma dan jidher li qed imur kontra l-prinċipju tal-proporzjonalità. Dan il-regolament donnu qed jgħid xi ħaġa li l-ġurisprudenza tal-qorti fil-Lussemburgu diġà um, faslet fi deċiżjonijiet. Intom diru tħarsu lejn il-proposta taraw x'inhuma il-limiti tal- eh, mobilità, tal helsin tal-mobilità illa li xinħos li l-proposta jaftuħlo impatt fuq din dan il-ħelsin, fuq dan id-dritt. Mandiċ għalfejn intawa li la li xnaħseb il-kelima ta' qabli tant daħlu fid dettal kellhom kommenti validissimi, imma minna ħati għaj nishtiq namel xie punti zar li jħorġu mir regolament l ewwel net dan il-periodu ta' tliet xur, periodu ta' stennija, il-prinċipju u illi u l-axħar stat membru fil-persuna ħadmet, dak li stat membru jrid iħallas il-beneficju dan il għaliex u dak il-pajjiż fejn il-persuna ħadmet u ħalset il-kontributi. Jekk il-persuna ma għal tliet xhur fl-aħħar stat membru fejn ħadmet, f'dak il-każ l-istat membru in kwestjoni mhux kompetenti. M'għandux iħallasu il-benefiċċju tal-qatt Dan jista' japplika bl-istess mod għal każijiet differenti, wieħed irid joqgħod jidħol fid-dettall. Pereżempju x'jiġri jekk għandek min ilu jaħdem għal 24 eh, xahar fi stat membru A u bat mar f'pajjiż ieħor ħadem għal xarejn u tela fix-xogħol. X'ikun l-impatt fuq it-tieni stat membru? Jekk inti iżidhom kollha f'daq għandek 26, L-istat membru fejn il-persuna marret stat membru B huwa responsabbli. Imma skont il-proposta jista' jkun il-każ illi l-istat membru B ma jkollux responsabilta il għaliex il-persuna tkun ħadmet hemmhekk għal xarejn biss. Apparti minn hekk għandek ukoll il-livell ta' għajxin li wieħed irid sigdra. Dawn huma kussonijiet serji ħafna illi wieħed irid irrid ħares lejhom. L-artiklu 48 jgħid li l-perjodi kollha ta' xogħol wieħed irid jikkalkulam f'daqqa li tkollok aggregazzjoni, totalità. Din hija emenda żgħira, ma l-implikazzjonijiet fil-verità huma kbar ħafna. Fadal li bis 20 eh, sekondi, sekondi. L-ħar punt tiegħi implementazzjoni. għan nitkellem fil-qosor ħafna dan jaffetwa ħafna il-relazzjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet u għabizzejiet li wieħed jgħid illi jekk inti tistaqsina l-opinjoni personali tiegħi jiena ngħidlek illi ngħidlek bi pjaċir u taqsira hija din fl-2008, fl-2009 u fl-2010 intom għamiltu xi tibdil għandok li huma l-annessi ta' regolament u Dan jaffetwa ħafna ħaddiema transkonfinali għandhom bosta intitolamenti skont dak ir-regolament, però dawn l-intitolamenti mhux bil-fors huma se jibqgħu jirċivuhom skont il-regolament kif qed jiġi suġġerit issa. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi tal- anka referenza li għamilt għal kazistika tal-orti, għaddi il-mikrofonu għal 3 minuti l-rapporter tana, jek joġbu. Grazzi ħafna, nirringrazzjak ħafna ċe. Grazzi ħafna ta' dawn il-kommenti li smajna. Dan jurina li dan huwa suġġett estremament kompless, għat ma wasalniex għal dik li għal proposta tal-Kommissjoni għat rridu naħdmu, nanalizzawa aktar fid-detal biex nkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar xogħol li nistaw. Għadix għalfejn intawwal, ma rridx intawwal għax nixtieq inħalli il-massimu numru ta' massimu ehm, il-massimu numru ta' minuti li kollegi tiegħi. Ma nixtieq nistaqsi lil dawn l-esperti li ġew fostna llum biex jitkellmu. Jina ma kontx qed nistenna din it-tip ta' analizi minn għandkom U nħossa li hemm distanza kbira nkal meta wieħed iqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni. Lilin minn dak li jintom eh, semmejtu b'mod speċifiku fil-preżentazzjoni tagħkom, tistgħu tajdu li b'mod globali x'taħsbu fuq il-proposta tal-Kummissjoni b'mod ġenerali? Taħsbu illi din il-proposta qed toħodna fid-direzzjoni tajba ma li rridu ntejbuha pereżempju, taħsbu li għandna nagħmlu tip ta' tibdil illa li xinkella jekk inħalluwa kifini nikkomplikaw waktar l-affarijiet, nixtieq nisma' minn għandkom b'mod ġenerali, b'mod globali, x'tasbu fuq il-proposta. Ħalli bekk ikonna perspettiva aktar kompluta, grazzi ħafna. Jiena issa ngħaddi lil eh, mikrofonu lil-shadow eh, rapporters, intom mitlet kellimat eventualment se nerġa' ngħadilkom il-kelma aktar tard għax ċert li se jkunu ħafna mistoqsijiet mill-flor fostom anka mill-rapporter. Ġifiri, għanna zewċ minuti għal kull shadow, nibda mill-IPP, jek joġbok. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau äh, de Jong, sehr geehrter Herr Garcia und... Signora de Jong, o Signor Osur Garcia, grazie tal-prezentazzjonijiet Kienu interessanti ħafna, specialment l-aħħar kontribuzzjoni, għax jiena rajt xi 50 paġna mill-proposta u fil-fatt kont qed nistaqsi li nifsi kif se ninterpreta u kont e, e, naħseb illi il-Komissjoni tatna bażi deċenti għal ħidma u nixtieq issa nagħmellek xi mistoq nagħmlilkom xi mistoqsijiet l-ewwel inżidu l-esportazzjoni tal-benefiċċji ehm, minn tlita għal sitt xhur fil-proposta. Inti taħseb li biżejjed sitt xhur u dan huwa l-iktar perjodu twil possibbli u tieni mistoqsija. Li nintegraw id-deċiżjoni, sentenzi tal-ECJ u nixtiequ ninkludu l-iktar numru ta' sentenzi possibbli eh, fija u inti taħseb li l-Kummissjoni għamlitu dan u fl-interpretazzjoni tiegħi il-Kummissjoni ma kodifikatomx il-sentenzi għanna għanna iktar għanna satejja mistoqsijiet Enti tista' Ok, Lizzie Stevens issa minn min l-ICR. Grazie, jena kon għandi xie mistoqsijiet. Waħda hija simili ħafna kollega li għadu kif tkellem fuq il-kodifikazzjoni tal-sentenzi tal-orti. Jien naħseb li l-proposta fil-fatt ikkodifikat xi ħut mill-ġurisprudenza tal-qorti. U anki illi il-proposta ta' xi kjarifika utli illi settina ċertezza legali. U iżida din u l-pożizzjoni tal-istati membri ċoħe bħal affarijiet bħal xinu għan neħtieġ għal biex iċ-ċittadini jiprovaw residenza biex mbagħad l-istati membri jistaw anki jimplementaw il deċiżjonijiet tal-orti. Et nifem maħazin di din hija l-mistoqsija tiegħi fil-fatt. Essa, nishtiq nitkellem fuq l-esportazzjoni tal-benefiċi ta' tfal fl-annes. Dina diġa tkellimt fuqa eh, preċedentement u din hija kwistjoni importanti, hemm bżonn minimizzaw l-esportazzjoni tal-benefiċi ta' tfal. U xi fisser da? Kif nistgħu nittrattaw it-tfal b'mod ugwali? għax il-loli tal-ħajja mhux l-istess fl-Ewropa kollha u dana ħagġa ħaġa rridu nikkonsidrawha. Jiena nifem illi il-Kummissarju Tyson qalet illi dinja perċentwali żgħira ħafna forsi wieħed jew tnej fil-mija biss u għal din ir-raġuni m'hemmx għalfejn għatuat ħafna attenzjoni, però jekk inħarsu lejn iċ-ċifri eh, iktar mill-qrib nista' naraw li hija problema kbira għal ċerti pajjiża pajizi. Jek namlu l-medja, ċifra e, e, pero jek nħarsu leja stat membru bi stat membru naraw li hemm xi stati membri li se jkollhom iktar problemi għax il-numri hemmhekk huma konsistenti. Issa, e, modi possibli biex wieħed jirsolvi l-frodi jew l-abuż. Tista' tispjegana xejn iktar fuq xi x'aħna qed naraw hawnhekk illi l-istati membri ikollhom strumenti uniformi biex jiġildu kontra l-frodi, però inti taħseb verament li dawn l-istrumenti jaħdmu? Grazie. Merci. Pour le groupe ALDE. Issa fisem il-grupp ALDE, Marian Harkin. Grazie, President. Grazie, grazie anche agli esperti. E għabla dubbio il va huwa O Oh aħna nafu kemm għandna xogħol dim nassa. Xi kummenti ta' malaj. Il-sentenzi il, tal-qorti ġew kwotati hawnhekk, waħda minnhom dawn is-sentenzi u li l-ħar kellima għamlet referenzja li għentkom zittu l-kaveat li l-Kommissjoni ma introduċiċ bizzejiet evidenza. U għattu u koll illi forsi irridu naraw dawn il-limiti ta' ċalla ħiles. Mem lebda elementi oħrajn li influenzaw dawn il-dokument. Hemm xi kaveat oħrajn illi rridu nżommu f'moħna, jekk aħna naqraw sentenza tal-ICJ, jiena minix kapaċi ninterpreta, e, naċċetta kif U l għara nixtieq il-kommenti tagħkom fuq dan. Umbagħad is-Sinjura Dejang, inti semmejt kif stat membru jista' jiżgura skont il-proposta l-ġdida illi persuna edha tissodisfa l-kondizjoniet kollha biex titlob il-benefiċċji tal qat Fik klim ieħor qed introduċi l-idea u korġini jekk minn sejjera żbal, jekk persuna tmur minn pajjiż A sal-pajjiż B u mbagħad fil-pajjiż B eh, se taċedi għal benefiċċji però mhux qed taċċedi bl-istess mod li kiku baqat fl-istat membru A oriġinali. E, ti konfermali da, u bat inti għattu kolli li l-sfida kbira tal-mini ħaddem hija il-formalitajiet ta' amministrazzjoni fil-ħlas fil-ħlasijiet tal-kontribuzzjoniet minn pajjiż ieħor. Tista' tajt li Da xejn iktar fuq da nafxi trid tfisser, imma ma nafxi nija xinuwa l-impatt fuq il leġislazzjoni Għandi anki għaxar mistoqsijiet oħrajn, u forsi anki oħrajn <laughs> li laqqas naf illi suppost nibda nistaqsi, pero għall-inqas nibda u għamil xifti domandi. Nistaw nibdew bl-ewwel mistoqsija. Issa naddu għas-Sinjora Zimmer għal żewġ minuti. Mela, il-diskorsi li għamiltunna kienu interessanti ħafna. U nishtiqkom anki tibatunna test tal-diskorsi ta'kom bil-miktub anki għax tkun ħaġa utli ħafna li fil-ħidma tagħna. L-ewwel jiena nixtieq nitkellem fuq il-dewmin minimu tal benefiċi ta' għat esportati. Inti għat li se jizdidu minn tlita siċur jew hemm l-intenzjoni. Jena għalija dana eh, eh, derli li mm, inti kont t-sugġerixi illi tagħmel sens illi nisimplifikaw il-proċeduri għal min qed fit-teċi xogħol Speċjalment meta norbtuwa ma l-istat tal-persuna li kuntela u għalix ma nistendu biex iktar minn sitt xin x'inhu l-argument li għafna mill-li nistendu iktar. Umbagħad id-direttiva fuq il movement Hiles u anki test ta' dritta residenza għall-aċċess tal-benefiċċji ta' sikurtà ta soċjali Fuq din il-kwistjoni jina interessata inkunna in naf jekk inti taħsibx illi fil-proposta tal-Kummissjoni bazi tal-deċiżjonijiet tal-qorti, jekk f'din il-proposta aħniex qed nitbedu mill mill-ċalq ħiles ċittadini kolla u għet nil-limitaw għal ċittadini illi għedin fil impik U mat fuq il-persuni illi huma homeless. Ah, jekk għandux ikun hemm anki l-appoġġ transkonfinali għal dawn il-persuni li huma homeless. Nixtieq tajd, nixtieq tajd li għandek eh, xi ċifri fuq il-persuni minar dar, jekk hemmx limitazzjonijiet fuq dawn il-benefiċċji. Sinjora ġeja mill-IFTD miex hawn għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem f'isem l-IFTD? Għandek raġun, Sinjora Lambertina, ma nsejtekx, issa inti. Grazzi, jiena għandi interess eh, mill-bidu għax jiena kont il-rapporter fuq il-regolament 883 u anki fuq il-regolament ta' implementazzjoni. E, skużawni e, kienem xi vojt imma kienem il-problema tal-unanimità fil-Kunsil u ma kanniex aħna l-possibilità naħdmu ħafna. Nixtieq nitkellem fuq xi punti li saru hawnhekk l-ewwel net. Il-punt fuq l-artikolu 42 le 42 u anki ta' trattament uguali illi kollegi semmew. U għalija il-proposta li għanna dimna fil-fat huwa pass lura u m'għandniex trattament uguali fil-fatt. U issa billi billi ninkludu hawnhekk sentenza tal-qorti speċifika qegħdin aħna niddubitaw fuq id-drittijiet ta' numru kbir ta' ċittadini Ewropej fuq dawk li huma persuni inattivi ekonomikament, ċoħe dawk li huma pensjoni u jew eh, li għandhom hemm eh, numru kbir ta' nis u jista' anki jkun hemm fosthom nis li għandhom dritti derivati. Taħseb li għandna bizzejja ċarezza fuq dawn id-drittijiet jew nistgħu nagħmlu iktar biex nipproteġġu dawn id-drittijiet. Din hija ħaġa sitwazzjoni diffiċli ħafna anki eh, eh, dina qed tikkomplika anki l-drittijiet tal-ċittadini eh, Ewropej minħabba deċiżjoni tar-Renju Unit. U mbagħad din il-kwestjoni li wieħed jitlaq minn pajjiż li għandu qabel ma jitlob il-benefiċċji irid jaħdem għal tliet xhur fil-pajjiż il-ġdid. Kif se niddefenixxu? Eh, dawn it-tlet xhur, jekk ħafna nies jibdew il-ħajja lavorativa tagħhom eh, b'sitwazzjoni eh, ta' xogħol temporanew. Tistgħu taħsbu li nistgħu nagħmlu iktar, kif nistgħu nintroduċu għadi. U mat punt ieħor fuq il-front, fuq il-, fu il ħaddima transkonfinali li huma se jkollhom jitilfu ħafna dritti hemm persuni li jgħixu fi stat membru wieħed u jaħdmu fieħor e, x'jista' jiġri lilhom. U fl-aħħar x'taħseb illi ħallejna barra fil-proposta li għandna qudiemna fuq e, e, semplifikazzjoni tal-persuni biex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt moviment ħieles. Grazzi, e, Sur Martin tista' tieħu inti e, għall-IFNF. E grazzi President, grazzi anki l-kellima, jena nifhem il-kommenti ta' Sur Garcia u ta' Signora De Jong. E sur Ekinov nitlob skuża, ma ma jemma fimtekx bisħiħi, il-prezentazzjoni tiegħek ma fimtix zow. So. Jiena eh, qed inħares lejn dan id-dossier għall-ewwel darba fuq dak li għandu xaqsam mal protezzjoni soċjali proposta tal-Kommissjoni fuq is-sistemi. U qed nara li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-benefiċċji ta' qatt biss pratikament u jiena din qed tissorprendini. Kien hemm tliet preżentazzjonijiet u minn dawn ħareġ illi hemm mossa lejn il-konverġenza, l-armonizzazzjoni, illi eh, hija eh, situazzjoni mhux ċara, jiena nixtaqt li prioritajiet ikunu eh, ikonna lista ta' prioritajiet u bl-ordni ġust. Jiena jidher li Eh, illi forsi qabel ma niftħu lejn il-ċaqliq ħieles lejn tal-persuni flex sikurta il-ċaqliq tal-persuni qed ifittxu xogħol, forsi kien imisna nibdew naħdmu fuq l-armonizzazzjoni l-konverġenza fl-Ewropa eh, ta' sitt jew seba' stati membri u mux li e, e, e, minflok għamilna progress ta' għawnek, wis imxejna l-qoddim u tinsibu li għanna situazzjoniet li komplikaw roħom wis u u l-Unjoni Ewropea ħadet l-ordni kompletament differenti Mistoqsija sempliċi, jekk għandu ikolna sistema u faċli u ġusta, forsi rridu nħarsu lejn il-kontribuzzjonijiet soċjali u eh, dawk tal eh, ħaddem illi eh, jitħalsu fil-pajis fejn il-persuna jkun ħadem unbat naraw għalix għanna nħarsu lejn il-prorata bazi tal-xur ta' kif sari xol fil-pajizi differenti. Tħossu li dinja komplikata. Grazzi. Rajna lista tal-rapporters u shadows kolla issa il-kollegi tal-parlament. il-senjora Arena, grazzi tal-prezentazzjoni. Tal-prezentazzjonijiet jena nħoss li il- proposta tal-Kommissjoni għal dawn is-sistemi ta' sikurtà soċjali eh, jitkellmu fuq il-kwestjoni tal-aċċess tal-benefiċċji tal-impiku tal-familja huma bbażati fuq il-prinċipju li għandna nillimitaw il-ċali ħieles. Però malli aħna nibdew inħarsu lejn proposti alternativi eh, is-sitwazzjoni għajna ċara, ċoħe il-qasam li jitkellem fuq il-ħaddima postjati jider illi hija situazzjoni differenti. Hawnhekk eh, meta aħna nellimitaw l-aċċess għal benefiċċji aħna m'għandniex l-istess filosofija. Maħniex qed napplikaw l-istess filosofija illi napplikaw meta nitkellmu fuq il-ħaddiema postjati. U hemm bżonn hawnhekk nimlew dawn in-nuqqasijiet, eh, speċjalment fuq dak li għandu x'aqsam mal eh, xogħol li sar fuq il-posted workers kien hemm sentenza tal-orti Umbat kien hemm anki l-prinċipju li titħallas garanzija jekk eh, min ħaddem jimpjega persuna f'pajjiż u illi allura ikun jista' jħallas garantija hemmhekk biex eh, biex n-nis ikonu jafu illi il-persuna jista jħallas il-kontributi f'dak il-pajis. U l-orti appoġġat din l-idea. Forsi nistaw nħarsu l-idea din l-idea ta' garanzija fil-koordinazzjoni ta' sistemi soċjali. Eh, għax hemmhekk hemm ħafna frodi illi s-social security mhux qed tiġi mħallsa mill-pajjiż ta' oriġini, mbagħad għandi mistoqsija oħra Dokument importanti illi jgħid illi il-ħaddim għandu ikun għandu jkollu l-obbligu li jkun ħadem f'pajjiż wieħed dan huwa l-ewwel punt. Però din tista' tkun anki retroattiva. La darba jkun hemm kontroll fuq l-individu jista' jiġi attivat da nista' forsi aħna noħolqu sistema illi eh, nistaw noħol uħ qabel ma dan jiġri jista' jkun hemm periodu ta' tliet xhur illi huwa neċessarju qabel qabel ma jsir il-moviment eh, fil-bidu. Umbat fil-bank eh, se jkun hemm informazzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini. Fil-Belġu, per eżempju, jekk il-kontribuzzjonijiet ma ġewx imħalsa, allora fil- se jkun hemm eh, sinjal. U jekk ikun hemm eh, dan is-sinjal fuq kumpanija, allora dan, dan, dan il-kumpanija ma tistax tidħol fix-xiri fis-sistema ta' xiri pubbliku. U dina hija ħaġa utli, eh, unħoss li nistgħu napplikaw mal-Ewropa kollha biex bekk ikonna kompetizjoni ġusta dina eh, għamluħa eh, fi sistemi ta' soċieta, sikur ta' soċiali? Għatafna. Mela, dawn jgħatu iktar eh, protezzjoni soċiali, pero l-intenzjoni anki li jżidu l-ġustizja. l ġustizja Hemm ħafna kwestjoniet u Sinjora Stevens diġà għamlet xi ftit minnhom dawn l-istoqsijiet. Hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, eh, perċentwali l-wieħed jew tnejn fil-mija l-iktar. U kien hemm ħollegi oħrajn li qalu dan illi pratikament hawnhekk eh, kull ma nabżonn huwa li jkun hemm kontrolli iktar rigorużi. U il-kwestjoni hija li aħna qed inżidu l-pis amministrativ kif nistgħu nsolvuh da fil-futur. Għanna trattati bilaterali bejn stati membri individuali fil-futur dawn is-sitwazzjonijiet se jitbidlu. U jiena jiena minix żgur, ma nafx jekk hux biżejjed da. U minix żgur jekk aħna jirnexxin nix nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. ħafna ċer. Grazzi dil-kellima. Nasab li importanti ħafna illi għanna dan l-iskambju. U għajt nirrealizzaw illi ġejna hawnhekk b'ħafna mistoqsijiet u naħseb li se nisimgħu ħafna iktar matul il-ħidma tagħna, sakemm l-ħidma tagħna. Għandi kol ukoll xi mistoqsijiet eh, huma speċifiċi dwar is-sitwazzjoni ta' ħaddiema transkonfinali. Kif intqal hemm żewġ tipi ta' ħaddima transkonfinali għandek dawk li jaħdmu transkonfinalment f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ma mbagħad għandek dawk li jaħdmu transkonfinalment imma mal-Iżvizzera. Ġifieri, in għandek mistoqsijiet kbar. Dawn ir-regoli ħaj applikaw b'mod dirett għall-Iżvizzera wkoll jew inkella irrid ikun hemm xi ftehimiet speċifiċi għal dawn il-każijiet. Għandi wkoll tħassib ieħor dan għax kont qed nitkellem ma' dawn il-ħaddiema transkonfinali u l-mistoqsija tiegħi hija din Is-sitwazzjoni tvarja ħafna meta tqabbel stat membru ma' ieħor. Jekk dawn il-ħaddiema għandhom illum il-ġurnata drittijiet, se jiġri matul il-perjodu ta' transizzjoni dak il-pajjiż li se jkun qed iħallsilhom il-kontribut jaf ikollu kondizzjonijiet anqas favorevoli meta wieħed iqabbel ma dak li jirċivu llum. Dak huma l-mistoqsijiet tiegħi grazzi ħafna. Sinjura Xartier, jekk jogħġbok, grazzi ħafna. Grazzi ċer, grazzi l-kellima, grazzi l-rapporter, shadow rapporter. se din nirrevedu din id-direttiva dwar il-posted workers u mill-prezentazzjoniet li sarulna għal dawn il-posted workers u anka għal dan ix-xogħol għal periodu qasir ta' żmien jew inkella eh, xogħol bid-distanza Għal dawn il-każijiet kollha differenti, rrid ikollok tip ta' koordinazzjoni bejn il-xogħlijiet differenti li qed nagħmlu bil-ħidma tagħna. Kweta ħafna jiena għax inħoss li m'għandux ikun hemm biżijiet amministrativi laqas telf ta' drittijiet ħaddiema jiena inħoss li xejn m'għandu jintilef u importanti wkoll li aħna inkunu nistgħu naslu għal odot li jenuna biex niġildu kontra l-frodi. Anka frodi li qed isiru minn ċertu kumpaniji li kollum daw il-posted workers. U importanti li l-proposti li aħna qed inresqu l-ħadima u fuq hekk li aħna nixtiequ naħdmu. Jiena dispożizzjoni tar-rapporter biex inkun nistgħu nkunu nistaw nikolinaw x-xol tana bejn il-xol, xogħol li qed u għal dik li hija proposta dwar il-posted workers se tibqa' għaddejja, hmm, għandux ikun hemm ambigwità fuq is-suġġett. Imma mbagħad irridu anka eh, nikkoordinaw u xogħol qed jagħmel gihom balassa hawnhekk. Grazzi ħafna, importanti ħafna li kun lok rabta bejn daw il-dossiers eh, kollha differenti. Queria também agradecer eh, esta iniciativa. Grazie President, nishtiq ringrazzja għal din inizjattiva. U nishtiq anki najt kemm hija importanti illi għanna narmonizzaw il sistemi ta' sikurezza soċjali. Kulħat e, Kulħadd qed jitolbu da fil-pajjiżi Ewropej, speċjalment iż-żgħażagħ illi propju huma dawk illi e, jaħdmu b'dan il-mod. Hawnhekk irridu nitkellmu fuq il-preżent, però irridu nitkellmu anki fuq il-futur ta' dawn iż-żgħażagħ. Mistoqsija nixtieq nagħmel li m'għandix idea ċari fuq din is-sitwazzjoni u għandi din il għax namel. Aħna qegħdin niddefendu eh, eh, eh, illi jkun hemm iktar armonizzazzjoni fis-sistemi ta' sikurta' soċjali u qed nipprova li naslu għal applikazzjoni uniformi għal kontabilità għal għal kalkolu tal benefici soċjali għal għajnuna differenti li il-ħaddima jirċevu, però il-mistoqsija din, salima punt u Hawnhekk eh, eh, nitkellem fuq is-sussidjarjetà dak li huwa kompetenza tal-Istat membru u aħna salim appunt aħna nistaw mm, immorru li lem minn din it-tendenza tal-Istat membru illi illi, waqqaf dan il-tentativ ta' armonizzazzjoni li jista' anki mina din l-armonizzazzjoni fil-futur. Grazie. Sergio Buterres. Grazzi, Presidentu. U grazzi anki lil eh, kellima kollha il-kwalità eccellenti. U jena nħossu koll li huwa diffiċli fil-fat kif diġadna li nassulu għal kunsens għax situazzjoni hija differenti wis bejn stat membru ieħor. Pratikament aħna qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet li rigwardaw l-istati membri kollha kemm huma flimkien U hemm gvernijiet u bat illi eddin issegu e, situazzjoni politika għal raġunijiet elettorali. Et illimitaw id-drittijiet ta' ċittadini tagħhom stess meta e, minn stat membru wieħed imorru fi stat membru ieħor bħal maġera fil-pajjiż tiegħi tessera tas-saħħa hemm pajjiżi oħrajn li jillimitaw anki il- il-servizzi eh, eh, eh, soċjali li jinataw u u daw ħafna drabi mħabba raġunijiet elettorali. Hemm bżonn ikollna armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm biex nevitaw li jkunu dan l-abbużi. U jiena naħseb punt li mhux ċara lija xinu għal prinċipju politiku ta' riforma li qed jiġi prezentata hawnhekk. Għet nipprovaw nirsolvu l-problemi jew se appoġaw dawk li ħalquhom dawn il-problemi. Din hija mistoqsija tiegħi huwa veru jridu jarmonizzaw, però hemm żewġ modi kif wieħed jarmonizza, wieħed jista' jarmonizza l-isfel u jista' jarmonizza l-fuq. U jirsolvi il-problemi bħala konsegwenza ta' implementazzjoni ġodda soċjali u ekonomiċi Jiena naħseb e, e, e, li dan huwa importanti, mhux importanti minni ħallas. imma jena dak li nixtieq inkun naf għal x'inhu ma li se nagħtu. Kif se noddu xur xhur il-xhur ta' xogħol kem xċifri għanna, rridu namlu, ek aħna għannix nagħmlu medja, jew inkella ekkux qed nieħdu parti biss mill-kontribuzzjonijiet li tħalsu anki l-limu ma eh, kemmu għazmin li ċerti stati membri għedin jirikonoxu eh, dewmin ta' xol jem eh, stat li jirrikonoxxi siċur, stati uħran jirikonoxu 18 xar. U bat rridu naraw minn min u għal istat li qed iħallas, rridu irridu nikkonċentraw mhux biss fuq il-kalkulu mak fuq id-drittijiet tal-persuni li imorru minn pasta liħor. Ma nistax namlu zbalji politiċi u nidħlu fil-raġunament tal-partiti politiċi li ħafna, specialment dawn naħar aħħar snin, illimitaw ħafna drittijiet tal ħaddim ehm, għal dawn il raġunijiet elettorali kif għad qabel. Mm, nalaqaw u kważi l-istati membri kolla għal uħda moċari li jemma buzi għanna 27.000 eh, ħaddima fuq popolazzjoni ta' 500 miljon, eh, fl-Europa. Issa nisema minnat l-esperti għal risposti mhux faċli, kull għet minnkom għandhom 10 minuti hemm mistoqsijiet globali ħafna ġenerali. Eh, eh, eh, għanna vizjoni kem viżjoni kemm negativa kif ukoll pozitiva fuq dak li qed jiġi proposto ma tenna għandki mistoqsijiet konkreti. U importanti li aħna jirnexxina naturazzjoni tagħna fuq dawn elementi għax l-ambizjoni tagħna ta' din is-serata hija li nitkellmu niddiskutu u naslu għal konklużjonijiet biex il-kumitat tagħna jkun jistambat joħroġ b'test li jkun fih analiżi, proposti, kummenti l-iktar pertinenti possibbli. 10 minuti. Sehr verehrten Damen Signori. Il-koordinazzjoni ta' sigurta soċjali kienet il-bażi tal- kooperazzjoni ekonomika Ewropea. Ir-regolamenti tlieta u fil-1958 kienu dwar is-sigurtà soċjali. L-Unjoni Ewropea twildet bil-welfare state u għilna naħdmu b'dan għal-iktar me 50 sena u għawihet mill-iktar suġġetti l-Unjoni Ewropea illa taħdem fuqu u dejjem jirġa joħroġ meta jkun hemm żviluppi ġodda u fir-risposti lejhom. Ikun hemm differenzi eh, tibdil fis-sistema soċjali u dan wasal għal tibdil fil-koordinazzjoni. Żvilupp internazzjonali waslu eh, f'tibdil u bekk wasalna regolament 883 tal-2004 xinu ma linji gwida hawnhekk? L-ewwel prinċipju huwa li il-moviment ħieles irid isir iktar importanti signifikativ fis-sens li il-moviment ħieles jittieħed in konsiderazzjoni fil-kalkolu tal- eh, sigurta soċjali u jiġi rispettat dan huwa importanti għal benefiċċji ta' kura u ta' għad dawn huma enfasi tajbin għaliex issaħħu l-prinċipju tal-koordinazzjoni billi iqasmu l-pis fuq pilastri differenti tas sigurta soċjali. Jekk inneħħu is-sigurta soċjali u poġġuha f'kategorija għalija u jekk ma jkollniex il-kwistjonijiet koordinati. Nista' nitkellem ħafna. Però din il-koordinazzjoni ta', ta sistemi soċjali se jkunu importanti ħafna fil-futur, għax dan se jirriflettu l fuq l-istati membri. Dak il-istati membri jistgħu jagħmlu fuq din liġi huwa importanti. Għadna irridu naraw jekk id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-istati membri e, jiġux diviżi qudiem il-qorti ta' drittijiet umani għandna rridu naraw dan li ngħidu illi dawk illi mhumiex Ġermaniżi jitlu fil-pajjiż u ma jkollhomx benefiċċju għall-ewwel ħames snin dan huwa e, ħażin u rridu naraw jekk nistax niddeventu dan u dim il-qorti. Ovvjament, il-benefiċi tal-qatt huwa tibdil kbir, hemm però it-tisħiħ tal-movement ħieles u il-karattru ta' assigurazzjoni u bekk il-benefiċi tal-qat jiġu imsaħħa jekk il-benefiċi tal-qat jiġu trasportati dan u għaliex ħirġin minn kontributi li tħazzu għalhekk hemm rabta mal-kontributi u dan huwa xiera. Fil-passat din ir-rabta kienet xi ħaġa li ħasbet lin-nies għaliex in-nies kienu jgħidu jekk inti tesporta il-benefiċċji tal-qatt mela l-istat membru fejn inti qed fittex xogħol l-istat membru jrid jgħid jekk intix fil-fatt qed fittex xogħol u l-istat membru mux se jagħmel ta' boċira jekk il-flus mhux ġejjin minn għadu iżda minn pajjiż ieħor min-naħa, il-moviment ħieles mhux importanti jekk għandek xogħol u importanti jekk qed fittex xogħol. U bekk l-esportazzjoni tal-benefiċċji tal-qatt huwa importanti. Jekk pereżempju sieħeb ta' xi ħadd għandu xogħol fi stat membru ieħor u s-sieħeb jew sieba jridu jnaqdu miegħu e, dan kas fejn da kolli jista japplika l-Svizzera, Iva, l-Svizzera ser tiġi inkluża fis sistema tal-koordinament. Abbażi ta' trattat bilaterali konkluż bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera. E, L-indexing tal-benefiċi ta' tfal, le, da mhux parti mill-proposta. Però jina nassumi illi il-benefiċi ta' tfal jikontradixxu l-prinċipju ta' dan. Issa, eh, fil-regolament, artiklu 5 ta' regolament minjat minjat li jitza, li nassiguraw it-trattament ugwali ta' tfal fi stat membru ieħor. Dan jista' jkun ta' żvantaġġ kbir. Irridu natu importanza xirqa li l-pis amministrativ li jinħoloq li kieku kellna nivverifikaw fejn huma tfal u x'inhuma l-benefiċċji li huma intitolati għalijom dan huwa piż kbir li m'għandniex eh, innaqshom mill-importanza. Issa dwar l-istazzjonar tal-ħoddima hemm proposta sabiex nindirizzaw l-istazzjonar u kien hemm mistoqsijiet li tqajmu dwar dan jiena nara benefiċċju fil-proposta tal-Kummissjoni. Partikolarment illi limiti normali għandhom japplikaw fil-liġi ta' xogħol għaliex is-sigurta soċjali u liġi ta' xogħol jmorru jitfid għalhekk jagħmel sens li dawn ikunu imorru fl-istess triq. Per eżempju, l-assigurazzjoni tas saħħa din hija prekondizzjoni għal ħlas ta' benefiċċji fil Franza ma tistax tifret dawn iż-żewġ punti. Hemm problemi ovvjament maħluqa mill-fatt illi il-liġi ta' sigurta soċjali tamra possibli għal intitolamenti illi jitħazzu lilin mill-limitu ta' sentejn u da' mux possibli taħt il-liġi tal-impjegi ġifiri jekk inti taċċetta dan għadek trid tara artiklu 16 u tara jekk trix torbod dan flimkien ma' xogħol mal liġi tax-xogħol. Il-ħaddiema tal-frontieri u dawk transkonfinali il-kwistjoni i li taħt il-liġi meta jisiru jiġu qiegħda dawn huma trattati daqs li kieku ħadmu fil-pajjiż illi kienu jiexu fih, pero peress li ħadmu f'pajjiż ieħor milli kienu jiexu fih, is-sistema tiġi komplikata irridu nikkalkulaw l-ekwivalenza bejn ix-xogħol li sar f'pajjiż ieħor u x-xogħol illi kieku sar fil-pajjiż ta' residenza. Mhux kwistjoni ta' sussidjarjetà kif issuġġeraw xi wħud. Is-sussidjarjetà tapplika meta toħloq sistemi ta' sigurta soċjal, ġifir assigurazzjoni tal-kura għandek din jew le, il-letta ta' pensjoni, Dini dawn huma kwistjonijiet li l-leġislaturi nazzjonali jiddeċidi fuqhom huma soġġetti għas sussidjarjetà, però hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar negozjat u koordinament intergovernattiv u mem l-ebda alternattiva għal liġi tal-Unjoni f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea tirregola dan il-qasam weħida u tagħmel dan ħafna ħjar minn kwalunkwe liġi nazzjonali u bekk ngħaddi għal punt li jmiss għal nies Eh, ekonomikament attivi li jirrikjedu assistenza jekk irridu nirregolaw id-drittijiet eh, tagħhom mod separat, dan ifisser illi ħafna nies ser jintilfu fil-burokrazija, iġifiri. Nies illi ma jilħux il-kondizjonijiet tal protezzjoni soċjali daqqa sejl u fi stat membru ieħor U din hija konsegwenza diretta ta' din il-proposta. Aħna qed nafaċċaw il-kwistjoni illi għandna sistem, sistemi ta' sigurtà soċjali mhux koordinati u dawn għandhom żvantaġġi kbar f'termini ta' benefiċċji, però aħna naraw il-vojt biss meta in-nies bdew jindirizzaw kwistjoni ta' koordinament. Din hija interessanti fil-prassi. il-Komissjoni li tieħu konsiderazzjoni sentenza tal-ICJ hija ta' faħħara għaliex qabel ma kienix ċar jekk il-każistika għandix tiġi ikkonsidrata. Nistgħu naraw illi l-idea ta' moviment ħieles hija xi ftit imbidla għal dawk li edin um, fix-xogħol. Però irridu naraw li kulħadd jiġi trattat bl-istess mod. Grazzi ħafna sur Dion. Kien hemm ħafna, anzi Sinjura Dion, kien hemm ħafna mistoqsijiet id-dettaljati nista' nibda b'waħda mill-ewwel mistoqsijiet li tqajmu meta nħarsu lejn it-test propost mod ġenerali, it-test tal-Kummissjoni huwa test tajjeb għaliex fil-preżentazzjonijiet li għamilna jidher li hemm xi distanza mit-test. Jiena qed nitkellem fismi, jiena naħseb illi it tibdil propost fl-essenza tagħhom huma proposti tajbin, pero naħseb palma provajt najt aktar kmini u il-kollegi tijaj għalu kol illi meta nħarsu lejn il-bazi irridu nħarsu lejn id-dattal u narawx konsegwenzi oħra em meta ħarsu lejn it-test vera tekniku naqbel ma' għawek xinu ma l-konsegwenzi ta' kull-jum Emmek ovvjament em vojt li nistaw naraw u hemm ċertu dubji li jistaw jitqajmu dwar jekk it-test propost urser jaħdem palma nixtiqu jaħdem. Meta ħarsu lejn benefiċċji tal-qatt, aħna nadu ħafna ħin nitkellmu dwar dan għal komunitajiet transkonfinali illi il-pajis, il-bidla illi il-pajis fejn jadmu l-aħar kur responsabli għal benefiċi d-dinija dan huwa pass loġiku fl-opinjoni tiegħi. Dan għana irċiv għaliex dan pajis irċiva l-kontributi għas-sigurta soċjali għalhekk hemm ċertu sfond u dal-pajjiż għandu wkoll ikun responsabbli sabiex iħallas il-benefiċċji. Pero naħseb illi irridu inħarsu lejn it-test propost b'introduzzjoni ta' diversi perjodu in, periodi inqas minn sena aktar minn sena xhur, It-test huwa diffiċli li naqraw. Però Yes. jista' jkun li ma jkunx aċċessibbli għal dawn in-nisa biex ikunu jafu x'inhu huma drittijiet tagħhom. Forsi eh, nagħmlu it-test iktar faċli sabiex naqraw dan huwa huma tnax konsekuttivi jew akkumulattivi kif irridu inkejlu it-tnax-il xahar it-tliet xhur għal nies li qed jaħdmu qed jistudjaw forsi il-ħajja professjonali tagħhom hija qasira. Hemmhekk se jingħataw benefiċċji tal-qatt. Mbagħad mistoqsi oħra regolament fuq is-sigurtà soċjali huwa strument sabiex nipromovu il-moviment ħieres fid dan l-Unjoni Ewropea. U f'dan is-sens naħseb illi anki is-suġġett li qajjimt qabel u li staqsejtu dwaru għonek il-formalitajiet amministrativi involuti sabiex nizguraw illi meta regolamenti jgħid li xi ħadd huwa suġġett għal sistema ta' sigurtà soċjali. Irridu naraw li l-kontributi fil-fatt jitħallsu u naħseb illi nejnu ħafna il-movement ħieles jekk dawn il-proċeduri amministrativi t-naqsu għax inkella naħseb illi f'ambjent internazzjonali in-nies mhux se jkunu permessi mill-kumpaniji sabiex jaħdmu mod internazzjonali jekk xi ħadd jaħdem f'pajjiż A impjegat f'pajjiż B jaħdem forsi part-time erba ġranet fil-ġimgħa jekk inti taħdem ġurnata minnhom id-dar. Iġifieri inti taħdem l-aktar fil-pajjiż tiegħek, iġifieri is-sistema tapplika fil-pajjiż tiegħek u għalhekk hemm diffikultà sabiex ikollok dan il-permess tax-xogħol, imbagħad nibża li jkun hemm tendenza fejn il- kumpaniji projbixu xi ħadd li jaħdem mid-dar u dan mhux ilan tal-proposta tar-regolament għaliex lan huwa li n-nies ikunu jistgħu jaħdmu f'diversi stati membri. Il-test legali ovvjament jippermettija però l-implementazzjoni prattika tista' tkun ostakolata. Kien hemm ukoll mistoqsija oħra dwar it-teleworking naħseb illi teleworking se jkun aktar frekwenti fil-futur. e kif tevolvi t-teknoloġija. Emmek u koll proċeduri amministrativi rridu jizguraw li minnħaddem ikun konformi għaliex il-kumpaniji irridu il jimxu mar-regolament tas sigurtà soċjali li jimxu mar-regoli illi n-nies huma assigurati fil-pajjiż it-tajjeb. Dan huwa fl-interess anki tal-ħaddim għaliex x'jiġri jekk inti suġġett għal skema ħażina jiġri aċċident u għandek bżon ta' assigurazzjoni u kura medika. Jista' jkun hemm problemi jekk inti m'intix assigurat fil-pajjiż tajjeb għalhekk dan irrid jiġi iffaċilitat. U għawek naddu għal-kwistjoni tal-frodi għal jekk hemm strument tal-Unjoni Ewropea involut sabiex jiżgura li kontributi jitħallsu lill-awtoritajiet korretti, dan l-istrument jista' wkoll jara jekk u xed jitħallas il-kontribut it-tajjeb. Naħseb illi tqajmu ħafna mistoqsijiet anki dettaljati illum u ikun tajjeb illi ikonna ħarsa iktar teknika tat test artiklu b'artiklu u naraw eżattament x'inhuma l-kwistjonijiet li joħorġu mit-test propost u nixtieq nikkonkludija. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Carlos Garcia tista' tirrispondi għall mistoqsijiet Grazzi. Jekk inħares lejn il ħafna suċċessi tal-Unjoni Ewropea, hemm forsi tnejn jew tnejn u nofs illi naħseb fihom. L-ewwel l-Erasmus, it-tieni il-karta tal-kura tas-saħħa Ewropea, U s-sigurta soċjali nista' nsemmi xi ħaġa ħra, però naħseb mill-perspettiva taċ-ċittadini dan huwa laqwa. Il-rapporter staqsa x'nasbu dwar il-proposta fl-opinjoni tagħna jiena naqbel mar-regolament jiena nikkritika dar-regolament sabiex jiġi perfezzjonat. Nista' ngħid illi naqbel sa 80% mal-proposta tal- kummissjoni però din tista' titjieb il-kritika tiegħi hija pożittiva nixtieq li tar-regolament jittieb ikun perfett, però naħseb illi 80% huwa tajjeb u jiena jekk jgħidu li jekk hekk jew xejn jiena ngħid mela hekk. Jiena ehm, naċċetta għalhekk jiena pożittiv sa 80% naħseb illi dan huwa ċara likom. Mbagħad kien hemm mistoqsija estremament interessanti li tqajmet. X'potenzjal hemm sabiex nindirizzaw is-sitwazzjoni fejn nestendu il-periodu ta' minn tlieta sa' sitt xhur. Forsi tkunu sorpriżi bir-risposta tiegħi f'Diċembru fil-Kunsill il-Ministru Spanjol qalet illi ħasbet illi jekk il-benefiċċji jiġu esportati sa tliet xhur jew inqas Dan ifisser li kien hemm integrazzjoni tajba. Aħna fi Spanja qed nitkellmu dwar pajjiż illi iġġenera ħafna immigrazzjoni fil-passat. Però huwa pajjiż ta' immigranti issa wara ir-Renju Unit u l-Ġermanja huwa l-aktar pajjiż li għandu ħaddiema mu Spanjol fl-Unjoni Eh, mhux tal-post fl-Unjoni Ewropea. Irridu aktar integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. it punt. Jina nifhem perfettament is-sentenzi tal-orti. Semmejt il-każ tal-Kummissjoni kontra Brexit u sentenza li ħarġet seba' tim qabel votazzjoni tar-referendum. Din hija sentenza politika ma nafx tiġi xi konsidrata bl-istess mod illu bħalma kienet dakinhar. Irridu noqogħdu attenti ħafna sentenzi oħra ma jitkellmux dwar il-benefiċċji ta' sigurtà soċjali fis sens stret, jitkellmu dwar benefiċċji non kontributorji speċjali. Dawn huma benefiċċji illi huma simili għas-sigurta soċjali hemm benefiċċji li jitħassu f'każijiet ta' bżonn, benefiċċji li jistgħu jiġu provduti jekk pereżempju għandek bżonn ta' ħlas addizzjonali din mhux allowance tal-familja, mux pensjoni, però huwa pagament addizzjonali il persuna tista' tkun intitolata li skont ċirkustanzi issa b'dan l-isfond u importanti illi naraw illi il-proposta tal-Kommissjoni qed tmur lil lejn minn dak li stabilit l qorti u dan jista' jkun għodda ta' valur sabiex niddefendu l-movement ħiles tal-individwi jiena minix favur il-frodi jew abuż tas sistema anzi bil-kontra irridu nindirizzaw din il-problema kull mat li nistgħu, però ma rridux nesaġġeraw. Jekk nitkellmu dwar il-qad, qed nitkellmu dwar il-kuntest tal-Unjoni Ewropea, kien jiena nikkonkludi kuntratt magħkom tridu tħallsuni. Il-loġika hija illi inti titħallas mill-persuna li maħa għandek kuntratt ta' xogħol huwa loġiku illi jiena ħallas il-kontributi permezz tiegħek. Huwa loġiku illi inti tħallas ukoll il benefiċċji tal-qatt bekk nistgħu naħlu identità ta' unità li huwa importanti u huwa l-bażi ta' sistema ta' koordinament u jagħti struttura ċara. Per eżempju, jekk taħdem fil-Ġermanja u jgħidulek li ser titħallas benefiċċji tal qat minn Spanja għax li f'tix-xogħol tiegħek hemmhekk, din mhix loġika, hija diffiċli sabiex in-nies jifhmuha, mbagħad il-kwistjoni tal-indexing din hija kaxxa tal-Pandora għaliex pereżempju l-benefiċċji ta' tfal jitħallsu però ma jiddependix minn fejn jgħixu it-tfal il-pensjoni tista' tilħaq 1000 fil-Ġermanja u 1200 fil Spanja. M'hemmx għaqda u mingħajr għaqda m'hemmx koordinazzjoni. Nidu pereżempju l-każ ta' Spanja jekk per eżempju għanna tfal li jiexu fi Franza, għanna nieħdu il-benefiċi minn Franza u fejnu il-intitolament ta' sigurta soċjali jekk nies jiexu barra minn Spanja u man titolati għal-iktar minn dawk li jiexu fi Spanja għat-tfal tagħhom irridu e, formola l-istess u sempliċi għal kulħadd. Innis tkellmu intom tkellimtu wkoll dwar l-Iżvizzera b'mod loġiku jekk dan ir-regolament jiġi approvat, ser insibu soluzzjoni mal-Iżvizzera, il-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjoni dwar il-kontenut għal arranġament dwar ħaddima transkonfinali. Nixtieq ngħidilkom xi li naħseb illi hija importanti kienem kas ta' beneficju ta' dipendenza u ma kienx ċar jekk kienx beneficju ta' dipendenza jew ta' mart. Jekk aħna nistrutturaw ir-regolament b'tali mod illi ndaħlu sezzjoni għal ħlasijiet ta' dipendenza, dan jista' jkun ċar ħafna għaliex fil-passat meta provajna nagħmlu dan kien hemm tliet pajjiżi illi irrifjutawa għalhekk kellna nagħmlu dan bħala bħala e, assigurazzjoni tal-mart, pero wieħed minn dawn it-tliet pajjiżi issa ser jisparixxu. Forsi nistgħu namlu dawn assigurazzjoni b'mod separat, ikolna kapitlu separat u inżommu dispożizzjonijiet oriġinali sa' mija Din tkun soluzzjoni legali illi tkun perfettament tajba għal nies illi jgħixu f'post ieħor u rabta mal-pajjiż tal-oriġni jew il-pajjiż ta' residenza. Aħna għamilna differenza bejn ir-regolament u d-direttiva u għamilna progress bir-regolament, però issa hemm bosta direttiva li qed jipprova jbiddel dik ta' qabel. Irridu naraw x'inhu dalla l u naraw jekk għandix għażla f'termini prattiċi illi nistgħu nadmu bija aħna ħarisna lejn dan u naħseb illi fil-passat il-proposti ta' titjib kienu ta' suċċess. Irridu naraw xinu ma l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Ma nafx jekk tafux il-Senat Franċiż għamel rapport dwar l-atti ta' implementazzjoni u għal illi morru kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex atti ta' implementazzjoni illi ħarġu mill-Unjoni Ewropeja, anzi mill-Kummissjoni, ma kinux soġġett ta' skrutinju mill-Parlamenti Nazzjonali u dan jikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà dan imur li lin mill-livell ta' implementazzjoni. Dan huwa biss eżempju jekk tieħu abbozz ta' regolament per eżempju, tista' tinsisti illi il-Kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni tal-annessi ta' regolament tal kbir u dan ikun sfida kbira għax ikun diffiċli ħafna però hemm annestita illi għandu il-klim kollha l-Parlament jobbligana illi naċċettaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet dan huwa benefiċċju u għawek għaw l-intalamenti illi iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandhom, anki fil-kas ta' ħaddima migranti. L-annes huwa kompless. Pera dan huwa dritti konfermat permezz ta' għad delegat. Titilfux id-drittijiet fuq l-annessi għaliex dawn għandhom valur fil-liġi. Il-leġizlazzjoni kollha fil-regolament hija applikata però anki l-annessi għaliex għandhom termini ta' interpretazzjoni u komplement għalhekk jekk joġobkom iżguraw illi tkomplu tinnegozjaw bħalma qed tagħmlu palma miltu fl-2010 u tnaħħux tinsewx dawn il-punti ta' dettala, għax jistgħu nkunu importanti ħafna dan huwa prinċipju jaqbel mal prinċipju ta' sussidjarjetà il-kwistjoni Franċiża hija waħda interessata interessanti però hija limitata fl-ambitu ma konċernati ħafna bid-direttiva tal-stazzjonar tal-ħodġima u qed jiedu numru ta' pożizzjonijiet illi jolqtu l dan moderat. Grazzi ħafna. Issa ser il l-Kummissjoni il-kelma l-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi l tlet esperti li naħseb li tawna analiżi tajba ħafna, dettaljata ħafna tal-proposta tagħna. Ta L-għonet, nasib li smajt minn ħata tlet esperti illi il-proposta tagħna hija tajba. Għandi l-impressjoni illi minn ħata dawn l-esperti indipendenti u dawn punt importanti ħafna. Ħaddi l-impressjoni jekk nista' ngħidlek. Però aħna tfadlin ħafna x'naħdmu mal-Parlament, mal-Kunsill, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħmlu xogħol tajjeb dwar l-anijiet tal-proposta kif intqal diġa, però nerġa' ngħid insaxħu insaħħu il-rabta bejn il-ħaddim u l-istat membru fejn jaħdem għalhekk għandek kwissjonijiet marbuta mal-benefiċċju tal-qat, pereżempju oħrajn. Mhux qed indaħlu hawnhekk drittijiet ġodda, mhux qed ngħidu lill-istati membri li jridu jagħtu ċertu benefiċċju wara tliet xhur, qed ngħidu li huwa biss wara tliet xhur illi forsi dak il-ħaddim li ċaqla emmek f'dak l-istat membru jista' jirċievi il-beneficju. Mhux qed noħolqu drittijiet ġodda. It-tieni net, it-tieni għan, il kwisjoni tal-abbuż għanna effettivament din il-problema, problema delikata, xej faċli, u għet ikun ċert illi ma jkollniex regoli biex wieħed jabbuża minnhom. Ma jridx ikollna minn naħa l-oħra regoli ħorox ħafna. Illi tfix regoli dan tkunu ħorox li jfix il-mobilità. Parti minn hekk il-tielet punt li nixtieq nagħmel dwar it-trattament ta' dawk il-persuni li mhumiex attivi ekonomikament mhux qed jaħdmu. Wieħed ma jistax jinkludi hawnhekk il-membri tal-familja, skont it-trattat mod regolament għandek persuni illi xorta waħda jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' ħaddim skont it-trattat u skont ir-regolament. Dwar dawk aħna din nitkellmu. Qed naħseb li Karlus huwa l-unika persuna fl-Unjoni Ewropea li jista' jitkellem b'ċertu mod poetiku dwar ir-regolament. Mandek xbess il-kas li semmejt inti sentenza tar-Renju Unitu mandek ħafna oħrajn. Nistaw niddiskutu dawn il-każijiet mal eh, l-kolleġislatur. Ġifieri biex naqti taqsira, noqdu attenti li ma fiċklux il-regoli, jew ma jkollniex eh, regoli ħorox wess. It-tieni punt li nixtieq nagħmel ġilda kontra l-frodi. Anka fil-kas tal-posted workers rridu nsaħħu l istati membri biex jaħdmu aħjar fl-imkien ħalli aħna naraw li huma dawn il-każijiet fejn qed isiru frodi Aħna nixtiequ skont il-proposta insaħħu din il-kooperazzjoni u fl-aħħar net l-inżidu ċarezza. U importanti li wieħed jifhem xi dritt għandu biex ikun jista' jeżerċitah għandek il-kapitlu tlieta dwar il-kura tas-saħħa u oħrajn dedikat għal dan. Fl-aħħar net nixtieq ngħid aħna kuntenti ħafna nistgħu niddiskutu magħkom u mal-Kunsill biex nkunu nistgħu navanzaw, dossier importanti immens, dan tantu importanti li fid dikjerazzjoni konġunta il-Parlament, il komissjoni u l-Kunsill firmaw flimkien u qalu li din hija waħda mill-prioritajiet li aħna edna illi ħankun avvanzaw avanzaw eh, b'mod rapidu. Grazzi ħafna nadisa il-mikrofon il rapporter Gion Balas, jek grazzi ħafna ċer. Jina naħseb li u importanti u għalek jena forsi fil-bidu xsatkom bil-mistoqsija tijek, U importanti illi wieħed jifhem il-perspettiva globali ta' tlet kellima ta' tlet esperti u għalek tlaf ta' dik jena. Biex anka naraw aħna minnaħatana tagħna kif ħani proċedu għanna proposta li toħodna federazzjoni tajba illi għed tiprofa tejjeb il-mobilta tal-ħaddiema u anka li tħarsilhom l-interessi tagħhom aħjar. Però fl-istess ħin qed naraw li f'din il-proposta jista' jkollok ċertu żvantaġġi li jistgħu ifixklu din il-mobilta. Jina qed nagħti attenzjoni kbira wkoll lill-kwistjoni li tikkonċerna l l-imprizi, l-amministrazzjoni u oħrajn u manka l-individwi li ma jkollhomx xbizit burokratiċi kbar li twassal għal inigwaljanzi kbar. Għax hekk jiġri mbagħad Anti ma tistax titlob aktar aċċess għal aktar drittijiet għax dak huwa wis komplikat. Imma rridu noqogħdu attenti għal dak li qed. Rridu nippruvaw nsibu kompromessi bejnietna għal dawk li huma nies li mhux qed ifittxu xogħol imma li qas għandhom xogħol li mhumiex attivi ekonomikament. Xejn faċli dan, forsi <laughs> l-iktar ħaġa diffiċli jekk wieħed jista' jgħidlek tal-proposta huwa fuq dak il-punt li rridu nagħmlu b'attenzjoni kbira. Għal dak li huwa l-metodu naħseb li issa rridu nagħmlu żewġ affarijiet u jiena hawnhekk inħares lejn ix-shadow reporters l-obhom jgħinuni u anke l-kowra rapporteurs dwar il-posted workers, li tnumu fuq posted workers, u nagħmel din il-proposta li konna kalendarju tal-ħidma tagħna illi jintbat kemm jista' jkun malajr qabel is-sajf ħalli dan ikun ċar anka għall kummissjoni ħalli jkunu jafu li huma dati u l-perspettiva tagħna sabiex naslu għal ftehim aħari fuq dan is-suġġett, it-tieni li aħna nagħmlu proposta biex inkomplu naħdmu mhux biss flimkien ma l-esperti, mod partikolari dawn it-tlet esperti li għandna fostna llum, imma anka ma soċjetà ċivili per eżempju, b'mod partikolari dawk li jirrappreżentaw l-imprizi u l-ħaddiema ma mhux biss hemm oħrajn, forsi anka per eżempju dawk li jirrappreżentaw il-sigurtà soċjali, sistemi ta' sigurtà soċjali fil-livell nazzjonali għala le. U anka jekk eh, jiena flimkien ma' sħabi, ikunu nistaw anka namlu xi eh, zjara biex naraw flimkien. Infittxu li mumma l-aħjar prassi u morru narawhom bajnejna. għax nasib dak ikun jista' jiena b'mod partikolari l-Ewropa ċentrali pereżempju tal-Vant, Ewropa tal-Naħat Isfel, l-Ewropa ta' naħa ta' fuq, nażlu pajjiż minn kull eh, naħa biex nippruvaw nsibu l-aħjar prassi, nifmu x'inhuma diffikultajiet, x'inhuma il-karatteristiċi speċifiċi ta' dak l-istat membru. Irrid ikollna anka studju minn qabel dwar il- migranti għandek nies għati eh, qed u ħafna għandek pajjiżi bħal pereżempju Spanja u inti semmejt il-rabta mal-Ġermanja ma ġi konna viżjoni ċara għal dawk li huma dawn il-migranti. punti ieħor li rridu naħdmu aktar fuq u dawn huma nis li joqogħdu aktar fit-tul fil-pajjiż. Mela, Dawk huma żewġ punti minnaħa tiegħi il-kalendarju li se nibatu lil eh, shadow rapporters u anka nixtieq li konna koordinazzjoni aħjar mal-kollegi tagħna li tagħmlu fuq il-posted workers. Grazzi ħafna naslu fit tmim ta' din il-smieħ ta' din is-sessjoni tal-ħidma tagħna qed naraw hawnhekk anke minn dak li smajna kemm minnaħa tal-esperti, kemm minnaħa tal-deputati, qed naraw l-importanza strateġika fil-livell Ewropew ta' dan il-dossier. Nafu kemm importanti il-prinċipju tal-libertà tal-mobilità, mobilità transkonfinali, anka l-impatt ta' dawn fuq il-ħajja ta' ħafna ċittadini għal dak li huwa l-qat, is-saħħa, l-pensjonijiet, benefiċċji soċjali, benefiċċji tal-familja benefiċċji ta' tfal u oħrajn. Għandek ukoll id-dibattitu dwar il-bilanċ bejn il-preservazzjoni ta' drittijiet u minnaħa l-oħra kif ħadd naqqas il-frodi, l-abbuż u oħrajn. Mid-diskussjoni qed naraw li dan huwa dossier kompless mhux ħażin, imma ma jfissirx li għaxan dossier kompless wieħed ħa jipprova jasal għal miżuri aktar simplistiċi jew trasparenti aktar ċari. Irrit ikollok xorta waħda trasparenza u ċarezza x'inkella jkollok miżuri ineffiċenti. Trid issib bilanċ. Anka wara dak illi smajna minnaħa ta' rapporter u oħrajn irrid ikollna rabta mal-xogħol li qed isir hawnhekk u anka ix-xogħol li hija tisir għal dik li hija riviżjoni tal-direttiva dwar il-postings of workers. Naħseb li huwa evidenti li dawn huma marbutin għal naħseb li huwa evidenti għal rapporters u shadow rapporters li għal dik li hija sustanzana ħafna eh, fuq xiex naħsbu. Grazzi ħafna, nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja ħafna l-esperti tal-preżentazzjonijiet tagħkom, tal-introduzzjonijiet tagħkom, imma anke tal-kwalità u d-dettali li tajtu fit tweġibiet tagħkom. Mm, naħseb li hija <laughs> materja jekk nista' ngħid mhux daqshekk sexy. Imma naħseb li bis-saħħa tal-interventi tagħkom kellna ħafna passjoni. Ma naħseb li dan huwa importanti u ta' dan nirringrazzjakom lilkom il-koll tal-interventi kollha tagħkom u grazzi tax-xogħol kollu li għamiltu biex tenduna. Għalissa nissospendi ftit il-ħidma tagħna hawnhekk din is-sessjoni nifqu għal nofsija Umbat fil-ħamsa u nofs inkomplu għax se jkollna il-votazzjoni. Grazzi ħafna.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 yeah.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 Ok. Je vous propose tout doucement de prendre votre place. Jekk joġobna npoġġu bil-qeda. Għana votazzjoni waħda biss dwar l-standards eh, ta' akkoljenza l-applikanti ta' persuni, applikanti li ta' protezzjoni internazzjonali, il sur Bonifej u. il- rapporteur. Qed nara li mhux kulħadd huwa lest. Nħalli ftit sekondi sabiex inlestu, kulħadd ipoġġi bil-qeda, sibu l-karti tal-votazzjoni mluhom postom Mela nista' nibda. L-emenda 3 eh, u design favur kontra astenzjonijiet mela mxuta. Erba u design favur kontra astenzjonijiet mxuda. Satax minn tatax jgħid il-kellim minnu favur minu kontra kontra niverifika aħjar. Nala il-vot. Aċċettat dan, approvat. L-emenda 19 min huwa favur, min huwa kontra. Naseb aħjar niverifika ma' viċin. nala il-votazzjoni approvat bit-tnejn. 95 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet? Aċċettat ukoll? 20 minu favur. Minu kontra. Aħjar niċċekjaw. Nala il-vot. Approvat berba eh, voti. Wet 21 minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet? Approvat. Seba u design jaqa. Li mis, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet? Approvat. Kompromiss eh, je minu favur, minu a kontra. Għawu għazenzjonijiet? Għazenzjonijiet? Peress li dan il-kompromess niverifikaw. Nala il-vot approvat bħafna. Nija, minu favur. Min huwa kontra? Niverifikaw dan ukoll. Nara il-vot? Miċħut. L-emenda 101 minu favur, minn huwa kontra, miċħut. L-emenda li jmiss 25 minu favur, minu kontra. Niverifikaw. Nala il-votazzjoni. Approvat bit tnejn. L-emenda li jmiss għandi ħafna votazzjoniet li ma sawx namluhom, mhux ammissibbli, lista twila naqbiża, nar li mimis. Mija tnejn. L-emenda mija tnejn minu favur. It-tieni paġna. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, miċfud. L-emenda 26, Minu favur? Minu huwa kontra? Approvat? Nimxu l-qoddim? Il-kompromess O. Min huwa favur? Min huwa kontra? Hawn astenzjonijiet? Approvata. Dan il-kompromess O. Mela 131, 32, min huwa favur, min huwa kontra. Dan hum ġew approvati. Il-kompromess J, min huwa favur, min huwa kontra. Astenzjonijiet? Approvat. 136 min huwa favur, min huwa kontra. Astenzjonijiet? Amenda approvata. 136 minu favur, minu kontra. Aċċettat? Ah, Niskuza ruħi għajt il-kellim. Midfut. ma bżon li dan uċċar. Li miss eh, sa 138 min huwa favur, min huwa kontra, stanzjonijiet miċħudin. 140 minu favur, minu huwa kontra, astenzjonijiet miċħud. Li miss 141 favur kontra miċħud miċħud. L-emenda 34 min huwa favur, minu kontra, assenzjonijiet approvata. L-emenda li miss 142. Min huwa favur? Min huwa kontra? Ħani verifika dan. Nala il-vot miċħud, l-emenda miċħuda. L-emenda 145 min huwa favur, min huwa kontra. Emenda miċħuda. L-emenda 35 min huwa favur, min huwa kontra. Astenzjonijiet? L-emenda taqa. 144 min huwa favur, min huwa kontra. Astenzjonijiet? L-emenda ta' wkoll. L-emenda 36 l-ewwel biċċa minn huwa favur kontra astenzjonijiet? Emenda għaddiet. It-tieni biċċa ma tal-istess emenda minn huwa favur, minn huwa kontra. Astenzjonijiet? Il-biċċa meċhuda? Sitta u tletin it-tieni biċċa? Niverifikaw. Nala il-vot? L-bicċa hija miċuda. 146 minn huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? L-emenda miċuda. Il-kompromess k? Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Aċċettat. Emenda wieħed erba' tminja favur kontra astenzjonijiet emenda miċħuda, wieħed erba' dissa minu favur minu kontra astenzjonijiet miċħud. 150 minu favur kontra astenzjonijiet miċħud. Wieħed ħamsa wieħed minu favur kontra astenzjoni xej. Maddiex, wieħed ħamsa tnejn minu favur minu kontra astenzjonijiet emenda ċettata, l-emenda 38, le, għat jitolbuni verifika fuq ta' qabel 152. Nala il-vot. L-emenda <clears throat> meċfuda biftit. Li mess, it-tlita li mess, minu favur? 38, wieħed 53 u li miss. Eh, skużani, jiena kont favur, mux kontra, għalek il-rizultat jimbidel, għax kien hemm vot wieħed biss tartwis jgħid iċ-ċer. Ma nistawx nibdlu, sfortunatament. Fej kont jiena? L-emenda 38? 153-154 minu favur, minu huwa kontra. Min jastjeni l-emendi aċċettat. mela niċċekjaw ftit l-aħħar tnejn. Vot, neħdu l-vot elettroniku. Il-vot huwa magħluq. Aċċettati. Nistaw nitolbu biex il-deputati jgħidu ċek mux l-assistenti. Huma biss id-deputati vera li jistaw jitolbu verifika naqbel. Korrett. L-emendi 39, 155 u 156 minu favur, minu kontra, accettati. 157 favur, kontra astenzjonijiet emenda ċettata 158 favur kontra astenzjonijiet emenda miċħuda 159 minu favur minu kontra astenzjonijiet miċħud l-emenda li mis erbejn. minu favur minu kontra astenzjonijiet emenda ċettata 161 minu favur, minu kontra, aċċettata. Li mis 162 minu favur, minu kontra, amenda aċċettata. 163 minu favur, minu kontra, amenda aċċettata. Naddi għall-emenda 41, favur, kontra, astenzjonijiet, emenda ċettata. 42, wieħed 6 wieħed 6 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, accettati. Il-kompromess L, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, il-kompromess accettat, L-emenda 44 minnu favur kontra Asenzjonijiet? Emenda ċettata. Wieħed seba' ħamsa minnu favur, minnu kontra. Asenzjonijiet? emenda miċħuda li miss. wieħed seba' sitta minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet miċħud. Wieħed seba' seba' minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet miċħud. Wieħed seba' tminja favur, kontra. Astenzjonijiet miċħud. Erba, 5. u 40 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet, emenda ċettata. Wieħed seba minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet, emenda ċettata. Emenda sitta u 40 minu favur, kontra. Astenzjonijiet, emenda ċettata. Mela, 46, verifika. Il-vot huwa miftuħ. Il-vot huwa magħluq. Jaddi. L-emenda tgħaddi. B'żewġ voti. Kompromess senna, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, kompromess aċċettat. L-emenda 186 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. 8 7 favur kontra assenzjonijiet emenda ċettata. Il-kompromess A le bist. Wieħed u design, wieħed mija u design favur kontra assenzjonijiet l-emenda miċħuda issa. Wieħed issa wieħed favur kontra assenzjonijiet emenda ċettata. Issa kompromess A għanna l-premessi u emenda orali tas sur Bonifej. Iva, għanna proposta minn Alde li nixtieq nippreżenta biex ikollna emenda orali, nibdlu il-parti wara ensuring fl-emenda wara ensuring inneħħu that all applicants are equally treated u minflok ngħidu standardized reception conditions for all applicants. Minu kontra din l-emenda orali? Le, mhux il każ mela nistgħu nivvotaw fuq il-kompromess A. Favur, kontra, astenzjonijiet, kompromess aċċettat, ħanaddi d limis il-kompromess B, favur, kontra, Assenzjonijiet, dan u għacċettat u kol. L-emenda 3 u l-emenda 53 favur. Kontra. assenzjonijiet, emendi Erba' 54 favur. Kontra. assenzjonijiet għacċettata. L-emenda 4 favur. Kontra Attenzjonijiet? Aċċettata. 55 minu favur. Lele, din uh, waqet, mela li jmiss 56 minu favur, minu kontra, minu uh, mela jastjeni, miċħuda l-emenda. Mela l-emenda li jmiss l-emenda 5 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet? Aċċettata. 57 favur, kontra, Astenzjonijiet? Meċħuda. L-emenda 6 favur? Kontra? Astenzjonijiet? Emenda meċħuda. 58 favur? Kontra? Astenzjonijiet? L-emenda taqa. 7, 60, 59 minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? L-emendi accettati? 61 minu favur? Mela, Għanna vot fuq ta' qabel. Nala il-vot. L-emendi għaddew. Mela, amenda 61 favur. Kontra. Assenzjonijiet aċċettata. l emend 8 din mhux applikabbli. Ta' wara wkoll, daw waqgħu. Naddu għall-emenda dissa. Favur? Kontra? Assenzjonijiet? L-emenda d-diet. L-emenda 10 u 4 u 60. Minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? l emenda għaddew. Il-kompromess ċe favur? Kontra? Assenzjonijiet? Aċċettata. 67 favur kontra astenzjonijiet aċċettata. Kompromess de favur kontra astenzjonijiet kompromess aċċettat. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet aċċettat. Kompromess F favur kontra astenzjonijiet aċċettat ukoll. L-emenda 77 favur kontra Assenzjonijiet aċċettata. 8 sebajna anzi. Le, le, il-kellim il-kellim jikkorreġi li l-nifsu. Kontet naġġewis, jgħajt il-kellim. Favur kontra, l-emenda 80, favur kontra, assenzjonijiet miċħud, 81 favur kontra, assenzjonijiet miċħud, 16 favur kontra, assenzjonijiet aċċettat, 16, nirrepeti, favur, kontra, assenzjonijiet, l-emenda ċettata. 82 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet miċħud, 83 favur, kontra, assenzjonijiet miċħud, 84 favur, kontra, assenzjonijiet u 85 favur, kontra, assenzjonijiet, Għan niverifika dan. Niverifika 85. Il-vot huwa magħluq. 88 favur kontra assenzjonijiet eh, maddiċ, 89 favur kontra assenzjonijiet maddiċ, design favur kontra astensjonijiet maddiċ, design favur kontra astensjonijiet maddiċ, 2 design Et tonight, in-numru bil-Franċiż propja favur kontra stensjonijiet rif maddiċ, issa l-vot finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Te felicitazzjon rapporteur. Nifirru rapporteur. Voilà, nous avons terminé, nous nous retrouvons demain à 9h. U bekk għala għana din il-laqa, narakom għada fil-ħodu fil-disa.